ta' naġġorna din is-sessjoni. U nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kull minija ta' hawnhekk, lill kummissarju kollha li għattaddew u anke nirringrazzjaw l-interpreti. Il-lejl tajjeb u l-ikla tajba, għavolja dan il-proverbju pollak illi jgħid illi l-kolazzjon tieħdu waħdek f'nofsinhar tikol ma' ħabib u flaxija tagħti l-ikla lill-ladu tiegħek. Grazzi.